Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir euh, nos travaux. Et, Aziz kollegi, l-adwa tajba nissuġġerixi illi nibdew. U nibdew punt 8 nħarsu lejn l-emendi tar rapport Schroeter. Hija inizjattiva propja dwar l-iżvilupp tal-potenzjal tax-xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida 136 emenda. Jena irrit eh, Nirringrazzja l-kulħadd tal-interess kbir illi rew f'dan ir-rapport u anki għall atta ta' emendi illi ġew ippreżentati. Il-biċċa kbira tagħhom huma tajbin kien hemm xi illi tħassru u forsi moġbux il-kulħadd imma naħseb fis-sustanza il rispons kien wieħed tajjeb. fil provajna tagħna ippruvajna naqduhom flimkien provajna niġbru elementi mill-elementi differenti u naqdu għom fl-imkien biex nasdu għal kompromess. Tanna ħames komitati illi taw l-opinjoni tagħhom u f'dawn il-kummenti, eh, f'dawn il-kumitati eh, tawna madwar 60 emenda proposta l-emenda eh, il-kull wieħed u aħna sa qegħdin nħejju l-listi provizorji għal votazzjoni. Litre huwa kumitat importanti ħafna għalina u dawn proponew bosta emendi u koll u ħafna minnhom huma ta' sostanza. Jena diġa ktibt li Shadow Rapporters għax għatmar nexxinniex naslu għal kompromessi għax ridna naraw xkienu se jatuna itre. Issa nistaw najdu illi l-kompromessi fuq l-enerġija, l-politika industrijali, għafas, mu miex meħtieġa għaliex forsi litre tant tkun abbozzat l-affarijiet mod eccellenti li ma jkunx hemm bżonn dawn l-affarijiet. Issa jew sat tmim din il-ġimgħa jew nhar it-tnejn li ġej. Jiena se nagħmel proposti fuq dan kollu li shadow rapporters sabiex huma ikunu jistaw uh, jagħtu tajn lejn l-emendi u rakkomandazzjonijiet tiegħi il-ġimgħa d-dieħla. Hemm ħafna x'nixtarru u eh, flimkien ma dan kollu jena rajt eh, l-emendi fid-dawl ta' ftejim individwali u mhux kompromess ġenerali naf xuħut minnom x'se jkunu naħseb, ftit minnhom ma taqsmux xadom. ma naħseb illi huwa importanti għalikom illi tkunu tafu bħala shadow rapporteurs jew persuni li proponejtu l-emendi illi fuq bażi individwali jiena lesta li nismakom. Għalek, jekk għandkom punti individuali xit għajmu nista' ngħidilkom dak diġà inkluż fil-kompromess jew jekk ma jkunx il-każ nistgħu niddiskutu l-possibilità illi nagħmlu xi bidla individwali. Ma naħsibx li għandna nbidlu it-titli għaliex naħseb illi dawn jiddependu fuq il-remit tal-inizjattiva u nixtieq illi nimxi fuqu. Imma nixtieq nissuġġerixxi li shadow rapporteurs għandhom jagħmlu il-kummenti tagħhom. Mbagħad forsi nifħlu fil-punt individwali iktar tard. Ma rridx nagħtikom lista twila ta' dak li qed nagħmel b'kull emenda. Naħseb aħjar mbagħad naraw l-affarijiet minn perspettiva iktar ġenerali. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Assaja mbagħad wara is-Sur Ludvigsen. Jena nirringrazzja l-rapporter għal-proposti ta' l-emendi li huma kostruttivi ħafna fir rigward tal-rapport kollu kemmu l nett. nixtieq nitkellem dwar ċerti referenzi li huma fil-propesti eh, għal uh, l-emenda minn wieħed sa' seba' jiena ukoll għamil dawn ir-referenzi għaliex irrid nsib xi bilanċ fil-werrej l-emendi mill-10 sa 13 aħna eżaminajna il-potenzjal tal-impik u il-sussidji mill-perspettiva tal-fiskalità kif ukoll u il-sussidji diretti l-kumpaniji. Fil-proposta l-emendament jena sħaqtat li dawn is sussidji jridu jkunu bazati fuq eh, studji fuq bazi xjentifika għaliex sissa m'għandniex ħafna xogħol, ħafna studji komplementari biex dawn il-ċifri irridu nużawhom b'attenzjoni noqogħdu attenti fid-dawl ta' sitwazzjoni ekonomika attwali rridu noħolqu iktar impik, iktar prosperità, iktar tkabbir. U nittama illi din il-bazi ekonomika solida ġdida tista' twassal biex jinħolqu iktar impjegi l-ekonomiji pubbliċi huma midjunin qegħdin f'sitwazzjoni vulnerabbli u fraġli ħafna u għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna u nirriflettu sew kif nużaw is-sussidji u x'mezzi fiskali se nużaw għaliex aħna għandna bżonn ta' approċċ globali mill-perspettiva ekonomika dwar il-proposti għall-emendi li ressaqtien rrit kienet il-qalba approċċ ekonomiku li jkun globali. Umbat fil-proposta għall-emendi 14, 15 u 16 hemm bosta affarijiet immirati lejn il-kondizzjonijiet ta' xogħol u jiena naħseb illi bċertu forma ta' klim nistaw, differenti nistaw naslu anki għal kompromess fil-pajjiżi nordiċi tagħna aħna għandna proposti kollettivi ġenerali li kopru il-ħaddima kollha ma nistgħux ngħidu illi dawn l-impjiegi sostenibbli huma qar minn impjiegi oħrajn għaliex eh, fil-pajjiżi tagħna bil-konvenzjonijiet kollettivi aħna niggarantixxu l-istess kondizzjonijiet tax-xogħol għal l-impjiegi ġodda eh, dak l-imsejħa tal-ekonomija l-ġdida meta mqabla mal-impjegi maħluqa taħt ekonomija ekk imsejħa antika. il-grupp tana u għaftit iktar stret fl-approċ l-emenda 54 eh, il-qoddim sa 103 jiena ma naqbilx ma l-ideja tal-kwoti biex nipromuovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-postijiet ta' xogħol anzi rridu noħol u kondizjonijiet indaqs għall-irġiel u n-nisa fir rigward ta' taħriġ. Jiena minix waħda minn dawk in-nisa illi jaqbel illi taqbel mal-kwoti mal kwoti fil bordi ta' tmexxija tal-kumpaniji, eccetera. Umbat mill-proposta l-emendi 102 sa' 104 dwar it-Tobin Tax nisħaq fuq dak li diġaħat illi fis situazzjoni ekonomika attwali jekk aħna se noħolqu xi taxxi ġodda irridu noqogħdu attenti ħafna rridu nagħmlu studji dettaljati qabel ma niddeċidu illi nimponu taxxi ġodda fuq il-kumpaniji mill-perspettiva tal-grupp tagħna dwar it-taxxa Tobin hemm bżonn illi l-ewwel qabel kollox inkunu jafu x'se jkun l-impatt ta' din it-taxxa jekk indaħluha. U l-aħħar punt jiena nixtieq illi fir-rapport kollu nistgħu nastu għal konsensus unanimu meta nitkellmu dwar impjegi ħodor għal biex sabiex ikunem ekonomija sostenibli. Eh, dawn huma konċetti li jistaw waslu għal konfuzjoni għaliex fil-emendi għal eh, proposti għall-emendi qed nużaw termini differenti għall-istess affarijiet irridu niftemu jekkux se ngħidu green jobs jew sustainable jobs naħseb illi fuq dan nistgħu faċilment naqblu. Tkun idea tajba illi nużaw dejjem l-istess klim għall-istess eh, Eh, aġġettiv. Jiena nippreferi il-kelma sustainable fil-kontest tagħna għax għalija il-klim green jobs hija iktar eh, użu politiċizzat. Iva, nistaw nitkelmu dwar green jobs imma nistaw ukoll najdu uh, eh, green jobs u jobs deċenti. Is-sur Ludwigsen u bat is-sur Thomas Mann. Grazzi ħafna tal-li għetitin l-opportunità li nitkellem. L-ewel net jena nishtiq nirringrazzja l rapporter għal darboħra għal bicċa xogħol eccellenti illi għamlet. Jena flejt l-emendi u rajt sit postijiet fejn dawn it-tejbu u mbagħad eh, postijiet oħrajn fejn verament ma naqbilx ma dak illi mal-opinjonijiet espressi. Kultant kien diffiċli li jiena nifhem x'kien il-ħsieb jekk aħna ngħidu li sen senħasru il-referenzi għal eh, ippjanar fit-tul, dini għaxa ħaġa li zgur l-industrija mis se taqbel maħħa għabbażi ta' esperjenza twila ta' xogħol fil-industrija hemm bżonn li jkun hemm uh, eh, pjanar fuq meta ta' żmien twila sabiex aħna kunu nafu x'nista' nistennew qabel ma nippruvaw nippjanaw. U dawn il-tipi ta' impigi ġodda mandomx joħolqu xi problema enormi. Hemm bżonn li jkun hemm pjanar fuq meta ta' żmien twila Kif għattilkom, hemm ħafna emendi illi jew huma simili ħafna jew prattikament identiċi. Madana kollu, jina naħseb illi hemm raġunijiet validi biex aħna nkomplu niddiskutu u tkun idea tajba wkoll jekk aħna nitkellmu wkoll dwar emendi ta' kompromess la darba ikonna fidejna l-opinjoni tal-komitati l-oħrajn forsi il-ġimgħa d-dieħla u nippruvaw naslu għal kompromessi għaliex jiena naħseb illi dinja kwistjoni tant importanti illi tamin illi ikonna appoċ wiesa kemm jista' jkun għal din proposta għalhekk nittama li nkunu nistgħu nagħmlu progress naqblu fuq il-kompromessi u naqblu mbagħad fuq dawk l-affarijiet illi politikament ma nistax naqblu fuqhom. Is-sur jiena nixtieq nirringrazzja irridu li konna diskussjoni ġenerali, mux biex diskussjoni ma' shadows. Jina, u kon sin nitkellem dwar xie emendi, jina naħseb li f'bosta osma pero naqblu aħna. Kwistjoni partikolari, hija dik dwar il-kota stan nisa, naħseb din diġa semmit. Għada kem tissemma, fatti. Din li diet 40% ta' kwota għall-amministrazzjoni tal-undertakings hemm xi ministri li qalu li dan din irridu nippruvaw hemm min qali li m'hemm bżonn ta' kwota. Għalla stant hemm dibattitu għaddej. Ma nafx rrid xi konna xi numru speċifiku xi ħaġa trid tiġri ma iwa li nies irridu kollhom aktar aċċess għall-influenza. Issa dwar 24. Jiena. You know bitċaret li dawn progress dwar il-ħarsin tal-ambjent. Man si plebda problema bil-espressjoni green jobs, iżda għanna ħafna kumpaniji innovativi, jek naf li parti l-produzzjoni tagħna sejra tiġi trasferita għal pajjiżi fejn mandomx standards ta' ħarsin li aħna għandna ma jistax eh, ikun żvilupp li aħna rridu naraw hiseħ. Jiena naf li f'xi pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw eh, mumiex involuti għawnek. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' proprjetà ekoloġika. Dun kunu attivi hawnhekk, Elizabeth, jiena rrid inkun naf intix taħseb dwar dawn l-affarijiet. Grazzi tal-li kont diretta ma' kulħadd, inkludejt l-emendi ta' kulħadd, ħadd il-ħin biex tagħmel dan kollu spiss fil-passat ma, ġarax hekk. U jiena żgur li fl-ispirtu ta' kompromess aħna nistgħu niksbu għaqda bejnietna. Jina naħseb li aħna rritu konna bazi ta' kompromess mifruxa u mux xi voti kontestat. Grazzi l-Sunjura Harkin. Grazzi. Signora President, il-Shadow Rapporteur Sur Stokes mux jgħatawnek u talabni nikkommenta għannom tijaw l-ewel net nishtiq nirringrazzja rapporteur għax xogħol tagħha u għal illi illi dan il-rapport għandu jintrabat ma l-istrateġija tal-Europa għall-2020 dwar l-emenda 32 ma jaqbilx illi għandu jkunem lista esklusivi ta' setturi illi ħadmu il-ħaddima ambientali jew għandhom l-impiegi ħodor l-emenda 40 il-rapporter jemmen illi din eh, l-ekonomija sostenibli hija diġà inkluża fil-istrateġija l-2020 u għalhekk m'hemmx għalfejn li noħolqu strateġija oħra fuq l-emenda 60 jgħid illi fil-waqt li aħna għandna niġildu kontra diskriminazzjoni m'għandniex niffokaw fuq diskriminazzjoni kontra n-nisa u, u mhux se jaqbel mal-idea tal-kwoti jiena ikolli ngħid li personalment uh, ma naqbilx mija fuq dal-punt u se nappoġġa r-rapporter fuq din l-emenda partikolari. Naħseb li fl-emenda 95 inħoss li forsi ftit wisa wis, imma jiena se naqbel ma' rapporter fuq dan il-punt partikolari. Fl-emenda mbagħad wieħed eh, memx eh, riskju partikolari, riskju ta' relazzjonijiet prekarji, tampiegi u kondizjonijiet ħżina u din hija xi ħaġa illi taqa' taħt il-kompetenzi tal-Istati Membri max tal-Unjoni Ewropea emenda 79 hemm differenza kbira bejn l-Istati Membri eżempju fil belġu l-SMEs mhumiex eh, obbligati li joħolqu korpi ta' rappreżentanza għal daqstan din il-parti ma tkunx implementata fil belġu mbagħad dwar it-Tobin Tax għal li m'hemm ebda ftehim fuq l-implementazzjoni ta' din it-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji dawn huma l-opinjonijiet tiegħu jiena naqbel miegħu fuq bosta minnhom mhux kollha imma naħseb nistgħu nitkellmu ma' rapporter Rasim Bras dwar dan. Grazzi ħafna l-aħħar kellima il-Sinjura Plum. Grazzi, Signora President, jiena nixtieq nirringrazzja Signora Schroeder għall kooperazzjoni tagħha u għad dialogu kostruttiv ħafna li kellna flimkien jiena kont rapporter għal nom tal-Komitat għall-Ambjent u nixtieq ngħid l Sinjura Schroeder illi tqis kemmu possibbli il-suġġerimenti ta' dan il-Komitat għall-Ambjent għaliex jekk aħna nixtiequ tassew nilħu il-miri eh, inklużi fl-istrateġija tal-2020 hemm bżonn illi l-politiki ekonomiċi dawk soċjali kif ukoll dawk ambjentali imorru id feet kemm fuq livell Ewropew kif ukoll nazzjonali u dak lokali. Għalhekk jiena nixtieq illi aħna nqisu u nżommu f'moħħna illi biex nirnexxu hemm bżonn li jkun hemm skambju ta' esperjenzi u skambju ta' esperjenzi bejn l-istati membri, skambju tal-prassi tajba u din għandha tkun priorità għaliex Bekk aħna nistaw nużaw l-aħjar modelli biex ikun hemm żvilupp sostenibbli jiena naqbel ukoll uh, eh, ma l-użu ta' definizzjoni tal-ILO, jiġifieri definizzjoni għal dawk l-impjegi ħodor illi u li kunu impiegi ħodor deċenti illi jizguraw li se jkunem tranzizjoni lejn uh, ekonomija Eh, li li tkun favur l-ambjent u sostenibbli. Grazzi ħafna. Euh, Madame Figueredo s'est inscrite, mi je crois qu'on... Signora Figueredo, eh, zidet issimma ma naħseb issa l-issa sana l-għawnek. Signora Figueredo. Grazzi ħafna. Signora President, jina sempliciment irrit najt l-Komitat għax il-rapporter diġa tafu dan, illi jina il-rapporter għal-Komitat fil-Kumitat tal-Industrija jew jien qed nabbozza l-opinjoni ta' dal-Kumitat fuq dan ir-rapport u dan se nivvotaw fuq illum eh, fl-istess moment li kunu qed nivvotaw f'dan il-kumitat hawnhekk fuq idħul minimu se jkun diffiċli ħafna li hija li nkun f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Imma jiena naħseb illi hemm bosta proposti tajbin ħafna Hawnhekk u forsi inti tkun tista' ukoll zonf moħħok dak illi joħroġ mill-vot finali fih dan il-kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Signora Rapporteur biex nalqu dan id-dibattitu. Grazzi ħafna kollegi. Jena ħadd eh, ktibt ħafna noti Mux se noqgħod nidħol f'ħafna dettal fuq fu il-punti kollha nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Issa, l-ewwel kwistjoni, il-kwistjoni ta' dak l-istudju. Jiena rajt id-dokument tal-Kummissjoni li intuża għal impigi 2009. Jiena ma użajtx ebda studju ieħor biss użajt biss bazajt ruħi fuq l-istudji tal komissjoni rajt studji oħrajn imma bazajt ir-rapporti għaj fuq dan inkella se jkolli lista enormi biex nirreferi għaliha. U tieni net naraw l-ekonomija kollha kemmi iva, ħadna nota u l-għajna s sugġeriment tijak u danna se taraw rifless fil-kompromessi. E, situazzjoni hija differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. U aħna biddilna il-proposti il sabiex nirriflettu din ir-realtà. Imma hemm proposti wkoll illi jipproponu dak l-opposta dak illi qed tipproponi inti. U aħna mhux se jkun possibbli li nkopru l-istati membri kollha irridu ngħidu xi stati membri u ċerti stati membri għaliex hemm ċerti stati membri fejn dawn l-affarijiet jaħdmu sew u dan irid joħroġ ċar mit-test issa dwar il-kwoti. Din se tkun xi ħaġa iktar diffiċli għaliex hemm eh, il kumitat tan nisa u kol ħadem fuq dan il-punt naħseb aħjar uh, eh, nwarbu għadin u nistennew il-vot mill-Komitat għan-nisa. Naf li hemm pożizzjonijiet uh, differenti dwar dan, hemm xoħut li huma kompletament kontra dak li qed jgħidu l-Kumitat tan-nisa. Jiena qed inwarrab tiegħi u aħna nivvotaw fuq eh, l-emendi l-oħrajn, fuq il-proposti l-oħrajn u bat naraw li ma waħda tiġi preferuta, però il-Komitat tan-nisa għandhom id-dritt u koll illi nivvotaw fuq il-kontribut taħħom u koll imma aħna rridu niddeċidu fl-ħar mill-ħar u anki dwar il-kondizjoniet għafas l-oħrajn, per eżempju, envi. Aħna provajna kemm jista' jkun eh, nżommu f'moħħna u ninkludu l-pożizzjonijiet kollha u li nikbu l-affarijiet b'tali mod sabiex kollox isib postu. Imma hemm oqsma fejn il-kompetenza tal-kumitat tagħna eh, hija e, milquta u għalhekk irridu naraw mbagħad illi eh, dak li ngħidu aħna jkun ħafna iktar speċifiku minn dak li jgħidu kumitati l-oħrajn imma huma għandhom kontribut jagħmlu wkoll, irrid ikun inkluż u kollox irid issib postu u kollox irid inkiteb fl-ordni xierqa wkoll. Dak li għat intilda huwa minnu għandna eh, nistennew biex naraw issa eh, x'se tivvotaw intom anke litra qegħdin jaħdmu ħafna fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk issa nistennew illi konna eh, il-votazzjoni, se jkollna lista tal-voti twila ħafna, eh, però se tkun fidejkom dal-waqt. Issa dwar l-użu tal-klim sustainable jew green. Imma niprovaw il nżommu f'moħna dan il-punt jiena ħadd nota ta' dan illi irridu nkunu konsistenti fil-klim fil li nużaw imma fl-istess ħin hemm ħafna kontributi minn komitati oħrajn illi fihom qed jissemmew uh, dawn l-impjegi ħodor green dwar l-istrateġija l-2020 naħseb il-rabta li teżisti ma' din l-istrateġija diġa sħaqna fuqa jien għadni marna xilix nkellem is tax minn eh, minkejja l fat li provajt nikkontat jaħkem mill-darba. Il-problema kienet mhux fil-fatt fil-, fat fil li ju 2020. Il-kritika kienet illi aħna ma rajniex l-effetti ta' sinerġija. Flimkien mal presidenza Belġana diskutejna dan, aħna irridu insaħħu untejbu s sinerġija Jiġifieri bejn il- flagships differenti tal-Istrateġija Ewropea l-2020 u il-Presidenza Belġjana se taħdem fuq dan aħna irridu niprovaw nsibu forma ta' klim illi ma tkunx kontra uh, li ju 2020 imma irridu ndaħlu u nitċaraw dan l aspetta ta' sinerġija għal daqsan temżon li l-inkomplu niddiskutu fuq dan naraw il-kompetenza tal-istati membri, naraw kif se najdu għadin, definizjoni tal-ILO, rridu naraw eh, x'nistgħu nużaw mid-definizzjonijiet tagħhom biex niddefinixxu kim sejħa impjiegi ħodor għalhekk forsi eh, l-aħħar riżultat se jkun eh, taħlita ta' dak li qed niproponi jien u dak li qed tipproponu intom. Mbagħad l-emenda 44 jiena eh, din hija xi ħaġa żejda li nistgħu nziduwa m'hemm ebda problema. Grazzi ħafna mela fuq din il-bażi issa aħna se nivvotaw fuq ir rapport tas-Sinjura Schroeter fil-laqqa tagħna fit-13 u l-14 ta' Lulju. U wissa naddu għal votazzjoni niskuża ruħi li qegħdin 5 minuti tard. Kulħadd għandu il-karta tal-votazzjoni tiegħu. U issa nivvotaw l-ewwel qabel kollox ir-rapport tas-Sinjura Moran fuq il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni. Mela, fil-paragrafu wieħed emenda tlieta, dawk favur, kontra, naħseb ma' imma aħjar niverifikaw. Sur Krist, eh, ma ġibtix miegħek il-karta tal-vot? Qed tivvota favur imma. Kulħadd il-bqija kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni? Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. mela 15 favur, 21 kontra maddiċ. L-emenda erba tas sinjura Rien Mur Reuten, favur kontra stensjonijiet għaddiet wara l-paragrafu wieħed emenda orali. Signora Moran, tixtieq tippreżenta? Iva, Signora President. Mela, aħna qed nippreżentaw emenda orali illi aħna l-koll bilna fuqa biex in eh, nisħu fuq l ezistenza tal-fond eh, ta' eh, aġġustament ta' globalizzazzjoni qed niproponu din iż-żieda. And a clear articulation with the revision of the ESF beyond the next midterm financial framework in its revised version uh, de 2009 to respond as an emergency tool to crisis situations. Voilà l'amendement Dik hija l-emenda li nixtieqkom tivvotaw fuqha. Minu favura din l-emenda kontra astensjonijiet, minu kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Berba voti bis kontra. Paragrafu 5, emenda 5. Paragrafu 2, emenda 5 ta' Signor Cornelsen dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet u l-emendi l-oħrajn jaqaw. Issa naddu għal paragrafu 2, emenda 9, prezentata mill-żewġ rapporter ta' tlet gruppi, favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Wara l-paragrafu 2, emenda ta' kompromess A, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 3 sa emenda 11 bosta proponenti għaddit ukoll emenda 12 huwa kompatibli dak favur kontra astensjonijiet għaddit l-emenda 13 taqa u issa naddu l-emenda 14 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. War paragrafu 3, emenda 15, talba għal vot separat. Mela, l-emenda minajri il-klim, in preparing the application, min jaqbel ma din l-emenda minar dal-kmim dan din għaddit ukoll min jaqbel li għanna ziduħom, kontra astensjonijiet mela dawn il-klim ma mumiex se jizdidu. L-emenda 16, Sr. Cornelsen, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 17, Sir Handel, favur kontra astensjonijiet maddiċ. 18, l-istess eh, autur, dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 19, l-istess autur, favur, kontra, stensjonijiet, maddeċ, 20, Sir Handel dejjem favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 4 emenda 21 sur Darden dak favur kontra astensjonijiet għaddit 22 huwa kompatibbli da favur kontra astensjonijiet maddeċ. War paragrafu 5 emenda 23 bosta awturi dak favur kontra astensjonijiet għaddit. War paragrafu 5 emenda 24 da ta' Signora Cornelissen, dak favur kontra assenzjonijiet għaddit Paragrafu 6 emenda 25 ta' Signori Gruni Moran Xantier, dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 26 kompatibli, dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 27 dak favur kontra assenzjonijiet u ukoll. Dejjem paragrafu 6, emenda 28, u eh, dini amenda lingwistika. fil-verżjoni Ingliża Madame la Présidente. Euh, Signora President, ġibdunna, anzi, eh, Marjan Arkin ċibdetina l-attenzjoni illi il-verżjoni Ingliża ma tfisser xejn u aħna għamilna din l-emenda sabiex dak li għaw miktub jagħmel ftit sens. Grazzi. c'est simplement un amendement linguistique. Mela, jekk kien emenda lingwistika m'hemmx għalfej illi nivvotawa, jekk hemm eh, emenda fuq il-kontenut nivvotaw, imma jekk hija biss emenda lingwistika m'hemmx għalfejn nivvotaw fuqha. Signora President, jekk tippermettili e, e, is-sens jirrifletti fuq il-kontenut, għal daqstant jiena nissuġġerilek illi eh, nivvotaw fuqha din. Bon, moi, je, je lis les deux textes. Le texte... naqra żewġ testijiet jistiden l stati membri li jibbenefikaw mill-Fond Ewropew għall-Aġġustament għal Globalizzazzjoni etc., etc., calls on the member states benefiting from the EGF to improve implement implementation and to adopt a personalized approach, etc. Implementation efficiency and two. Oui, si, je pense que si nous adoptons... Naħseb li jekk aħna nadottaw din l-emenda, eh, eh, se jkonna nbidlu l-verżjoni franċiża għaliex to improve implementation efficiency se jkonna mbagħad inbidlu l-verżjoni franċiża Jiġifieri hija sustanza li qed tinbidel, mhux biss il-forma tal-kliem. Mela jekk aħna naddottaw din l-emenda jridu nbidlu ukoll il-verżjoni franċiża għal daqstant l-emenda hija waħda ta' sustanza mhux waħda purament lingwistika. Min jaqbel ma l-emenda 28? Mela għaddiet. L-emenda 29 hija kompatibbli, nivvotaw minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 30 kompatibli favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B fil-paragrafu 7 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 31 taqa jaqaw l-emendi l-oħrajn u koll. Issa fil-paragrafu 7, emenda 37, snjura Hirsch dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Wara l-paragrafu 7, emenda 38 ta' Sr. Cornilsen, favur kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 39 ta' Sr. Robert Meyer dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 40, stess awtur dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 8, emenda 41 ta' Signor Cornelsen favur kontra astensjonijiet, se niċċekjaw fuq l-emenda 41. Tout le monde a pu voter. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni magħluqa. 17 anzi 16 favur, 23 kontra u astensjoni waħda. 42 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 43 ta' Signora Steinruk hija kompatibbli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 44 ta' Sur Darden hija kompatibbli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 45 ta' bosta awturja kompatibbli dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 46 fil-paragrafu 9 dak favur kontra stensjonijiet għaddiet wara l-paragrafu 9 emenda 47 li taqa għalix ġi adottat il-kompromess l paragrafu 9 emenda 48 ta' Signora Connellison talba l-vot separat l ewwel parti. Adottat il-bqija ta' test dak favur kontra astensjonijiet maddeċ għal paragrafu d menda 49 ta' bosta awturi dawk favur kontra d għaddiet għal paragrafu 10 emenda 50 ta' Signora Plam dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 51 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. l-emenda 52 ta' Signor Cornelis in favur kontra astensjonijiet ma' deċ. Paragrafu 11, emenda 54 ta' Sur Darden dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara paragrafu 11, emenda 55 ta' Sur Handel dak favur kontra astensjonijiet ma' deċ. Wara l-paragrafu 11, emenda 56 ta' Signora Hirsch dak favur kontra astensjonijiet għaddit Wara l-paragrafu 12, emenda 53 sur handle dak favur, kontra astensjonijiet. Għabdiet. 57 taqa, 58 taqa u koll, u sanaddu għal premessa A, għanzi wara l-premessa A, emenda numru 1, Signora in favur, kontra astensjonijiet maddeċ wara l-premessa B, emenda 2 ta' bosta awturi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nivotaw b'mod elettroniku fuq l um, bozza opinjoni kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa, favur tlieta favur kontra, 34 vot favur, vot kontra u seba astensjonijiet u nifirħu l rapporte Issa naddu għal punt numru 10 nivotaw fuq il-rapport ta' Sinjura Figueredo fuq eh, ir-rwol ta' tħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa. Paragrafu wieħed kompromess I reprezentat minn tliet gruppi dawk favur kontra astensjonijiet għadda l-emendi l-oħra jaqaw u issa naddu wara il-paragrafu wieħed għall-emenda 70 ta' Sinjura Ronzulli dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 71 Sinjura Delli dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 72 eh, ta' Sinjuri Gunzu Steinruck bemenda orali Wara il-paragrafu wieħed emenda 72 ippreżentat mis sinjura Kunz, Sunjuris Kunz u Steinbrook u hemm ukoll emenda orali hawnhekk iridu inżidu emphasizes that bl-Ingliż one of the most effective way, etc. Nivvotaw fuq din l-emenda sa kif ġiet uh, emendata għaddiet emenda 73 sur Pupakis daw favur kontra astensjonijiet għaddiet 74 daw favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 75 ta' Sinjura Ronzulli b'emenda orali ta' Sinjura Figueredo fejn għamneku ukoll qegħdin inżidu il-klim one of Minu favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. 76 sur Pupakis. L-emenda wara l-paragrafu wieħed, emenda 76 ta' sur Pupakis, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Wara l-paragrafu wieħed emenda 77 ta' Sur Pupakis. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 2, emenda ta' kompromess je. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Wara l-paragrafu 2, emenda 86, dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet Emenda 85 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar nirverifikaw. Fuq l-emenda 85. Tumuna pivoti? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 20 vot favur, 22 kontra, ebda astensjoni maddeċ. 88 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 87 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Wara il-paragrafu 2 emenda 89 ta' Sur Darden dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Design ta' Signor Figueredo dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed to design dawk favur kontra maddiċ. Aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa fuq l-emenda wieħed u design. Tout le monde Kulħadd votazzjoni magħluqa. 23 favur, 19 kontra, astensjoni waħda għaddit. design. Din hija emenda lingwistika u għalhekk m'hemmx għalfejn nivvotaw fuqha. L-emenda design. Daw favur kontra astensjonijiet għaddit. Le, ma bdeċ tiskuża l presidenta. Aħjar niverifikaw, nivotaw fuq l-emenda 93. Tout le monde a pu voter le vote. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. 22 favur, 22 kontra maddeċ. 94 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 95 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 96 talba l-vot separat nivota fuq l-ewwel parti sal-klim through incentives. Min jaqbel ma din l-ewwel parti tal-emenda favur kontra astensjonijiet maddeċ. Naħseb it-tieni parti memx għalfejn nivvotaw fuq għassa l-emenda 97 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 3 emenda ta' kompromess ke prezentat minn tlet gruppi dawk favur kontra astensjonijiet adottat dan. l-emendi fuq dan il-paragrafu jaqaw, naswa paragrafu 3, emenda 110 illi jaqa u koll għax addottajna il-kompromess ke u nivvotaw fuq il-paragrafu 3 paragrafu 3 qed jgħidu li li Dan fuq għax adottajna il-kompromess ke emenda 111 ta' Signora li dak favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. L-emenda 112 ta' Sur Pupakis dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 113 ta' Sur Obermeyer, dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 114 ta' Sur Darden dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 115 ta' Signora Delli dawk favur kontra astensjonijiet Niverifikaw tajt il-President. Tout le monde a pu voter Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 19 il-vot favur, 24 kontra m'għaddiċ. Wara il-paragrafu 3 emenda 116 ta' Sinjura Grunib tal-balvot separat fuq l-ewwel parti sa out of poverty. Dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Il-bqija tat-test dawk favur, kontra astensjonijiet anki dan għadda. 117 Sinjor Deli favur kontra astensjonijiet maddeċ 118 istess awtur dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 119 ta' Sinjora Gruni dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 120 ta' Sinjora Ronzulli dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 121 ta' Sinjora Deli dawk favur kontra sessjonijiet għaddit. Fil-paragrafu 4 emenda ta' kompromess L, riprezentat minn tlet gruppi, favur kontra astensjonijiet għaddit wara paragrafu 4 l-emenda 128 ta' Signor Figueredo dak favur kontra sessjonijiet għaddit. Emenda 129 memxa fejn nivvotaw fuq għaxi emenda lingwistika. Wara l-paragrafu 4 emenda 131 ta' Signuri Zimmer u Handel l-emenda orali prezentata me Signura Delli. L-emenda ta' Signura Delli titlop illi nżidu l-klim in accordance with the written declaration number 111-2007. U paragrafu ġdijt ieħor the need to translate the EU headlines target on poverty into concrete and achievable national targets on priority issues of the EU social inclusion strategy. Għaxaħat li huwa kontra din il-proposta issa nivvotaw fuq l-emenda 131 minnajr iż-żieda li proponi t-snjor deli dak favur kontra astensjonijiet niverifika ma naħseb illi maddiċ tajt il-President. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazzjoni maluqa, 19 favur, 25 kontra u astensjoni maddiċ. Wara il- paragrafu 4, emenda 130 ta' Sinjura Delli. Dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 132 ta' Signor Gruni dak favur kontra astensjonijiet. Aħjar niverifikaw emenda 132 votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter? vota? Votazzjoni maluqa. Favur 22, 8 kontra u 15 l-astensjoni. L-emenda 133 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 134 dak favur Mi 134 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 135 ħan iċċekjaw fuq il-134. Tout pi voti, le voti klu? Votazzjoni maluqa. 21 favur, 23 kontra. Imma xorta waħda maddeċ, tajt il-President. Naddu għal paragrafu 5. Le, bizna l-emenda 135 tal-istess awturi dak favur kontra assessjonijiet ma ditx. Le, għaddiet ta' għaddiet Paragrafu 5, kompromess M. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għadda dan. Issa wara paragrafu 5, emenda 148 ta' signora Figueredo, dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Wara l-paragrafu 5, emenda 149 ta' Signora Delli, l-emenda orali ta' Signora Figueredo. Dawk favur għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda orali ħadd mel-issa nivvotaw fuq l-emenda 149 kif ġim modifikat. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Par paragrafu 5, emenda 120 ta' 150 ta' Signora Sipel. Emenda 150, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Et jajduli illi fuq l-lista tal votem hemm żball mhijiex l-emenda 100 u 52 li ġiet irtirata imma 154 illi hija irtirata. Issa, nivvotaw fuq l-emenda 152 ta' Sinro Figueredo dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet din. L-emenda 153 ta' Sinjora Delli dawk favur kontra Niċċekjaw. Mon 953. Emenda 153. Tout le monde a pu voter Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 21 favur, 22 kontra maddiċ. L-emenda 154 ġiet ta' nivotaw fuq l-emenda 155 ta' Sinjura Delli dak favur kontra stensjonijiet għaddetin. 156 ta' Sur Pupakis dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 157 tal-istess awtur dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 158 ta' Sinjora Delli dak favur kontra għaddiet 159 ta' Sinjura Delli dak favur kontra astensjonijiet Għaddit paragrafu 5, emenda ta' kompromess N, prezentat minn erba gruppi, favur kontra sensjonijiet għaddiet għal paragrafu 6, emenda 160, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Għal paragrafu 6, 167 ta' Sur Darden dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 168 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 169 ta' Sinjura Jaroka dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 170 ta' rapporter dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 171 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 7 emenda ta' kompromess O dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara paragrafu 7 emenda 7 ta' signora Ronzulli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 180 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet 181 ta' Sur Pupakis emenda orali ta' rapporter fejn qed jitlob illi aħna nħallu barra il-klim on an equal footing. Għax ħadd li huwa kontra din l-emenda orali, dak favur l-emenda 180 u 181 skużawni, favur, kontra, astensjonijiet, mela l-emenda 181 hija adottata, 182 adottata, 183 favur kontra astensjonijiet adottata, 184 ta' Snira Ronzulli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 185 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit barra paragrafu 8 emenda Emenda 186 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Dejn war paragrafu 8 emenda 100. Se verifikaw fuq il-186. Le vote est ouvert. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota mela votazzjoni maluqa. 34 favur, 11 kontra. Surman kellek raġun adottata din. 187 b'emenda orali tar rapporter minu favur kontra astensjonijiet għaddit. wara citation waħd numru wieħed dak favur kontra astensjonijiet tnejn. Il-numru tnejn issa dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara citation 5, emenda tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara citation 5, emenda erba' dak favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 5 ta' favur kontra astensjonijiet għaddit wara il-citation 5 ċe emenda 6 b'emenda orali prezentat mir rapporter ta' favur kontra astensjonijiet għaddit Citation 16, kompromess A, prezentat minn erba gruppi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa wara il-citation 16, emenda 8, dak favur kontra għaddit. Wara citation 17, emenda 11, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal premessi, għal premessa A, emenda 12, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa B, emenda ta' kompromess B, prezentat minn erba' gruppi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit wara premessa B, emenda 15 ta' Signora Delli dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa C, emenda 16 ta' Signori Gunzu Steinruck dawk favur kontra astensjonijiet għaddit premessa D Emenda 17 l-istess awturi dak favur kontra astensjonijiet għaddiet eh, premessa E, emenda 18 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara premessa E, emenda 19 ta' Sinjura Ronzulli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa F kompromessa C prezentat minn erba' gruppi dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara il-premessa F emenda u 23 ta' Signori Zimmer, Figueredo u Handel daw favur kontra astensjonijiet għaddiet wara il-premessa F emenda 24 wara il-premessa F emenda 24 ta' Sinjuri Zime Figueredo, Handel, dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit wara premessa F emenda 25 ta' Sinjura Deli dak favur, kontra, niverifikaw, naħseb ma' d-deċi maħjar niċekjaw, votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Voti favur 28 kontra 16 astensjoni waħda. 27 favur, 17 kontra astensjoni waħda l-emenda 25 adottata. Premessa F emenda 26 ta' Signora Delli dag favur. Kontra astensjonijiet għaddit. L-istess awtur dejjem war premessa F emenda 22 dak favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. Premessa G emenda ta' kompromess D prezentat minn erba' gruppi dak favur kontra astensjonijiet għaddit wara il-premessa H emenda 31 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara il-premessa je, emenda ta' kompromess e, favur kontra astensjonijiet għaddit. wara il-premessa je, emenda 38 ta' sur koferati s-sunjura Kosta, favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa ke, kompromess F fuq il-premessa ke favur kontra astensjonijiet għaddit. wara il-premessa ke emenda 44 ta' Sinjura Ronzulli dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 45 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ wara l-premessa L emenda ta' kompromess G prezentat minn erba gruppi ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa M emenda ta' kompromess H prezentata minn erba gruppi dak favur kontra astensjonijiet għaddiet wara il-premessa M M emenda 52, Koferati Kosta Baldassar. Dawk favur. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Addiet. Wara premessa M emenda 53 ta' Sinjura Kretu dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Addiet. Wara premessa M emenda 54 Dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wara premessa N, emenda 55 ta' Sinjora Kretu, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 56 ta' Sinjor Figueredo, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 57 ta' Figueredo dejjem dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 58 tal-istess awtur dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 memx għalfejn votaw fuq u l-emenda 60 ta' rapport dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nivotaw fuq Sur Darden. Grazie, Signora President. Kentejn biex nispiega il-vot li aħna tajna fuq il-rapport kollu kemmu il-grupp tana se jastjeni għalix Aħna ma nixtiqux illi nxeklu b'xi mod illi għaddi dan ir-rapport kenna attitudni pozittiva ħafna l-emendi kollha kif fil-kompromess emme imma naraw illi l-artikli artikli u paragrafi differenti li jirreferu għal din id-direttiva ma Eh, intlaqawx anki b'vot b'differenza fil-voti iżgħar, jiġifieri aħna nħossu li dan it-test jista' jkompli jittejjeb minn issa sal-plenarja u għalhekk aħna se nastjenu. Eh, muito obrigada, Sra. Presidente. Eh, eu não quero agora aqui voltar. Grazie a Deus, Sra. Presidente. Jena, Mr. Not l dak e li il-bira. Ma reċi li jkun hemm dibattitu bħal dak tal-bira, iżda rridu nżommu xifti tal-punti f'moħħna. Jiena naħseb li jiena dispjaċini ovvjament li ma stajniex niksbu pożizzjoni ta' maġġoranza biex niddefendu direttiva. Nafu l-kolleġi lidna biex ikonna dan. sal ħar ma kienx hemm maġġoranza u l-bira ġi konfermat bil-voti. u kol minkejja illi kien hemm nuqqasijiet fir-rapport, jiena naħseb li hemm xi tweġibiet xi rispons pożittiv illi jippermettilna biex nagħmlu xi passi żgħar il qudiem dan jibgħat sinjal kummissjoni l-Kunsill li sena jridu jagħmlu iktar għaliex din hija s-sena kontra tal-ġlida kontra l-faqar. U għalhekk jiena naħseb irdu nivvutaw favur ma dan kollu kif qed jiena naqbel mal-kollegi soċjalisti illi l-kol flimkien irridu nagħmlu iktar biex aħna ikonna rapport aħjar minn dak li ser nivvotaw dwaru illum li qed nivvotaw dwaru illum u għal daqstant jiena ser nivvota favur grazzi. Xi ħadd ieħor jista' jitkellem? Xtiq jispjega l-vot qabel vot aħari li ma jidhirx li dan huwa l-każ. Għal daqstant ser nivvotaw. ħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Li ta' 20 favur, 5 kontra u 14 l-astensjoni. Mela, rapport. Għadda nirringrazzjaw il-Sinjura Figueredo għall-isforzi li għamlet biex jintlaħqu l-kompromessi. Nous en venons au point 11 euh, qui nous conduit à examiner les amendements. Wasalna l punt numru 11. Ġifiri, sir. ek joġobkom, zommu l-kwiet, ser nitkellmu dwar l-linji gwida l-politika tal-impjegi tal-istati membri. Reporter Issur Ori. Grazzi, grazzi tassew, signora President.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 Jina kelli ħidma faċli u diffiċli fl-istess waqt. Meta kont naħdem dwar dan ir-rapport, jien nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-interess kbir li huma wrew f'dan ir-rapport. Għaliex 294 emendi ġew infasla minn 34 membri. Dan ifisser illi Kważi kulħadd fil-kumitat rrit illi jressa proposti u suġġerimenti. U apparti minn hekk minkejja li kellna numru kbir ta' proposti, il-maġġoranza tal-proposti huma tajbin u jistgħu jidħlu fid-dokument, fit-test, nistgħu ninkluduhom. Għal daqstant, hawnhekk it-test ma xekkelniex minħabba l-bosta emendi li ġew infasla imma jina naħseb illi minflok ser noħorġu b'emendi ta' kompromess illi seru waslu għal tnaqqis tal-emendi fl-aħħar. U għal stant konna test aċċettabli. Għalek l qabel kollox, grazzi lill-kollegi tal-kontributi tagħhom. Ovvjament, iżda intajna ma' xi problemi. Lan oriġinali tiegħi u għal inqas l-intenzjoni oriġinali tiegħi kienet illi aħna ikonna bejn 15 u 20 ta' emendi ta' kompromess u mux 294. Ma nasibx li ħsir nesċinna imma nittama illi eh, bximot nefs u viċin dan lan. U dan jottu koll premessa u l-linja gwida 10 fejn jina u koll fassalt emendi għat-test oriġinali Ġifiri, jekk taraw il-test oriġinali tal-Kommissjoni, jina dan xtaqt nirranġa ftit. Jina naħseb illi aħna nistaw niddeċidu li ma mendi ser napoġaw u li ma mux ser napoġaw biex mbagħad inkunu nistaw nieħdu vot dwar linji gwida 7 u 8 u dwar linja gwida numru 10 9. L-ewwel kwistjoni li rridu insolvu hawnhekk hija dwar li ma tesser ikun il-bażi tagħna ser tkun dik tal-Kummissjoni. Ser naċċettaw it-test tal-Kummissjoni Ewropea bħala l-bażi tagħna jew inkella ser naċċettaw il-proposta tiegħi jiġifieri li jrid ikollna struttura ġdida u li l-linji gwida oriġinali 8 u 9 irridu naqduhom flimkien. Hawnhekk din nitkellmu dwar is-sistema tal-iskejjel l-edukazzjoni li l-in mill-sistema tal-iskola. U jina stajt neġbor xie informazzjoni dwar dan u kif għettilkom dan il-linji gwida jitrataw dan. Irdu naraw u kol l-importanza irdu natu biex niksbu l-anijiet tal-impjegi billi noħal u postijiet ta' xol ġodda. Unbat irdu naraw il-linja gwida numru 9 f'dan ir-rigward ukoll. Jena nasib hawnhekk irdu zommu ma' dokumentana u l-emendi kollha li huma marbuta ma' 7-8 u d-disa li nigwida 7-8 u d-disa dawn kienu emendi illi ġew infasla fit-test oriġinarju tal-Kommissjoni. stant aħna rridu naraw dan b'mod separat u naraw kif nistgħu nintegrawhom fit-test il-ġdid. Iżda jiena naħseb illi għandna ċans kbir ta' suċċess dan ir-rigward. Giddin għinna kienet l-ewwel kwistjoni li ħolqit xi ftit tal-problemi fċertu waqtiet jina nishtin nġbet l-attenzjoni ta'kom f'dan ir-rigward. Kif il kol ta' fu diġa kena zewġ dibattiti separati fiħdan dan il-komitat, iżda għabazi tal-esperienza li għanna jina u kol fassal bosta emendi u provajt inkopri hut mill-tħassib illi ġew imqajma f'dan id-dibattiti li kena qabel. Għal dastant, għanna ċertu gratta' repetizzjoni u kol hemm ċertu konverġenza. Li dan ifisser li għal darboħra dan jatina opportunitajiet tajbin biex nkunu nistgħu noħorġu b'kompromessi se nipprova natikom xi eżempji biex tifmuni sew. Ovvjament, taħt din l-intestatura ħna qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità ta' xogħol tajjeb, xogħol deċenti. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-punti illi espremew il-kollegi mill-grupp SND kif ukoll kollegi oħra. Jiena wkoll fasalt xi emendi dwar il-kunċett. Iżda forsi nistaw nirfinaw il-test xiftit biex din, din l-emenda tiġi inkluża fih. Kollegi tal-SND u kol faslu xie emendi dwar l-għana ħari illi kun dak ta' impiegi totali, full employment. Issa, periodu ta' xar snin, jekk aħna rridu niksbu l-għan ġenerali tagħna, jiena naħseb illi dan il-periodu f'dan il-perjodu nistgħu nkunu nistgħu nieħdu konsiderazzjoni dan kollox jekk naħsbu dwar it-test bażiku tal-Unjoni Ewropea u x'qalu l-partiti kulħadd impenja ruħu biex jilħaq dan lan ewlieni tal-full employment. Jiena naħseb illi nistgħu ndaħlu fit-test. Ovvjament, irridu noħorġu b'lingwaġġ li l-kon aċċettawh. Mbagħad emendi eh, oħra li fassanna kienu dwar monitoraġġ aktar effettiv. Jiena wkoll nagħti importanza kbira l dan. Jiena sibt idejat eċċellenti. Fih dan l-emendi li ġew l daqstant anke hawnhekk naħseb illi aħna nistgħu noħorġu b'test eċċellenti għabbażi ta' emenda ta' kompromess. L-istess mod ħafna persuni appoġġaw jina dan konfermaħ għabbażi ta' emenda li nressaqt li aħna jekk qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ illi jidħlu fis-suq tax-xogħol l-ewwel qabel kollox, dan irridu nitrattaw, irridu nisħu dwaru. Nistgħu naraw li dan huwa sotto objettiv. Jew kol mira sekundarja li għanna, jek nitkellmu dwar 75% impjiegi ma, ma dan irridu wkoll nitkellmu dwar ċertu gruppi ta' età, ċertu għanijiet li ma marbuta ma' gruppi ta' età partikolari, naħseb li grupp ta' età bi 15 u 24 sena, irridu nikkonsidraw hawnhekk. Irridu jaħdmu jew irridu jmorru l-iskola. Għadin nitkellmu dwar din iċ-ċifra ta' 90% hawnhekk u jiena hekk qed nipproponi, jiena naħseb li dan lan nistgħu nindirizzaw għaliex mhux daqshekk ambizjuż fl-aħħar mill-aħħar, jiena naħseb li huwa pjuttost realistiku. Iżda kifet ilkom għaw ċertu differenzi għawnek, jekk aħna t-nitkelmu dwar il-grupp ta' jeta' bejn 20 sar 20 u bejn 15 sar 20 jew inkellet nitkelmu dwar il-figura ta' percentaċ irridu nabbinaw ma' dan jekk edin nitkelmu fil-grupp ta' jeta' bejn 20 sar 30, 20 sa' 24 irridu niprofaw nsibu xi ħaġa aktar konsistenti. Tistgħu torbtu fuqi f'dan kollu jiena żgur ser infassar ser nappoġġa kull elementi li jiġu nfassla f'dan ir-rigward iżda kif qedtilkom daw irridu nirfinawhom aktar. Irridu kon nitkellmu dwar gruppi li sħoqilhom protezzjoni speċjali, pereżempju dawk li m'għandhomx ħafna kwalifiki, jew inkella gruppi partikolari fih dan is-soċjetà bħal pereżempju ir-Roma. U dawn ukoll jistgħu jiġu involuti fit-test. Irdu nitkellmu wkoll dwar s sinifikat tal-ekonomija soċjali l-iktar fid-dawl tal-kriżi attwali. Dastant. Kien hemm ċertu kritika għal fatt li l-impjiegi tal-istat fih dan is-servizzi pubbliċi tneħħew. Ma ġewx inklużi Jina naħseb illi jem ġustifikazzjoni biex dawn inkludu għam jina jett irridu namlu xaħġa dwar dan kif għallu bosta membri oħra minn gruppi politiċi oħra. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar persuni impjegati mill-istat, bosta setturi, fis-settur pubbliku. Jina naħseb illi dan sejjer jiġi inkluż fit-test u jiena nappoġġa din ix-xewqa. Kif qed illi ikun hemm l-arfin U l-edukazzjoni, aħna għandna edukazzjoni kemm formali kif ukoll informali u rridu niżguraw li jkun hemm bilanċ bejn dawn. U taw trattament ugwali fih dan it-test. Jiena dan appoġġa, aħna appoġġa wkoll l-inizjattiva e kif timbidel f'emendi. Ġifiri, aħna ma rridux nippruvaw niksbu naqis ta' 10% meta ħna nitkellmu dwar il-ġlida kontra it-tluq kmieni mill-iskola ma rridu naqsuha għal 10%. Irridu irridu konna kemm jista' jkun persuni bi kwalifiki u kemm jista' jkun ma jkonniex persuni mingħajr kwalifiki. U għalhekk jiena nappoġġa dawn l-impenji Issa, dwar il-politika ta' koezjoni fiħdan il-politika tal-impjigi, jina naħseb li nistaw nżommu naċċettaw il-fatt li l-politika tal-impjigi miex komponent tal-politika ta' koezjoni. Aħna irridu intejbu il-situazzjoni tal-politika tal-impjigi. Dan huwa minnu, naħseb kulħadd jappoġġa dan il-kunċett. Għaldaqstant, anke hawnhekk kien hemm suġġerimenti eċċellenti u jiena minna ħatijaj nixtieq ninkludi dawn is-suġġerimenti fit-test. Għal dastant, jena naħseb li dawn il-proposti jitħlu tajjeb ħafna fit-test. Aħna din nitkellmu dwar strateġiji interni u esterni, per eżempju dan appoġġaħ ukoll l-iktar fl-isfond ta' smieħ il-bira fejn smajna ħafna minnant is-sur Monti kellna kontribut tajjeb ħafna u jiena naħseb illi dan ukoll irridu ndaħlu irridu nivolvu hawnhekk. Fl-istess waqt jiena wkoll nappoġġa il-partijiet kollha fejn tinġibet l-attenzjoni fejn irridu noqogħdu attenti biex nizguraw illi kollox ikun ġustifikat kif għandu jkun. Iżda fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li hija kompitu ta' sovranità nazzjonali li taqa' taħt il-leġislazzjoni nazzjonali għal daqstan dan irridu nżommuh f'moħħna meta nagħmlu proposti tagħna iżda kif qedtilkom aħna naċertu limiti li bihom irridu naħdmu u dan mardux nisew. Hemm bosta proposti dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-mikrofinanzi, il mikrofinanzi Eh, mikrofinanzjar jina dan appoġġaħ ukoll u sa' nipprova ndaħlu b'xi mod jew fit-test. Sal-ġimgħa d-dieħla jien nixtieq niltaqa' ma' shadows, ma' shadow reporters u nara kif nistgħu ħu ftehim dwar kif aħna nistgħu indaħlu dawn l-elementi kollha fit-test. Iżda jien għandi xi problema bil-proposta minnaħa tal-grupp tal-ħodur. Din mhix problema ta' prinċipju għaliex jien naqbel magħhom. Iżda dawn jidru ħafna fost il-linji gwida tal-makroekonomija, imma memx għalfej f'kull paragrafu f'kull ħames sentenza noqogħdu nitkellmu dwar dimensjoni ekoloġika jew ritħares tħares l-ambjent. Jiena żgur, jiena fiduċjus li aħna ser noħorġu b'kompromess sodisfaċenti dwar dan. Jien nista' ngħidilkom illi aħna għadna ma ħriġniex minn din il-kriżi, iżda hemm ħafna proposti dwar dan. Imma jiena ma nishtiqx illi konna xi profezija negattiva fejn aħna nitkellmu biz dwar l-elementi negattivi u mbagħad konna dawn il-ħafna exclamation marks. Kif l-istrateġija tal izbona xifti aktar komplikata. Irridu naraw ta' bilħa aħna rridu niksbu permess tal-istrateġija tal-Lisbona u għaminnu li hemm ċertu impatti negattivi iżda ma rridux nippruvaw naqsu l-sforzi li aħna għamilna f'dan l-aħħar deċenju. Rrit niprofa nilħaq ftejjim mal kollegi dwar dan, issa jekk nitkellmu dwar is-sistemi soċjali u l-portabilità tal-pensjonijiet, portabilità tal-lajnuniet soċjali fih dan is-suq intern. Dan huwa kollu marbut mal-kwistjoni ta' mobilità u l-kollegi saħu ħafna dwar dan. Jiena naqbel ma dan ta' tlandu xaqsan prinċipju, sara irridu naqblu dwar lingwaċ formali, irridu nisaw kif qed ilkom 294 emenda jider numru kbir ħafna. Iżda kif għettilkom u kol bosta emendi illi huma marbuta ħafna fl-imkien. U għal stantina ottimistiku ħafna dwar dak li nistaw niksbu jekk aħna npoġġu bil-qeda madwar mejda u nitkellmu bejnietna il-ġimgħa d-dieħla. Aħna nistgħu naraw l-emendi kollha, nistgħu naraw li ma ser naċċettaw minn dawn il-294 emenda u nistgħu naraw li ma nistgħu ndaħluhom mal-ewwel fid-dokument u forsi naraw hekk hemm xi wħud illi jridu l-ewwel niddiskutuhom. Nista' niżgurakom il l-ġimgħa jinsan jinsar nitaq mal-kollegi ma' Shadow biex nitkellmu dwar dan għaliex naħseb illi jekk nagħmlu hekk naġlu iktar biex naraw l-emendi kollha. Meta jkollna din il niprofaw nippruvaw nilħqu ftejjim dwar id-dokument. Umbat, jem hemm punt ieħor ulterjuri. Għandi mistoqsija li sur ċerkas kif huwa jifhem il-collective self-employment. Għaliex jiena ma stajtx nifhem x'beda x'jipprova qed jipprova jgħid b'dan. Irdu niftakru u nitċaraw dan il-punt, forse nistaw nil ftehim dwar, imbagħad hemm xi emendi oħra illi jiena napoġom ħafna għaliex naħseb illi sejri f'direzzjoni tajba. Umbat paragrafu ġdid għal linja gwida seba raba paragrafu, per eżempju, dan naċċettaħ kif jinsab bħalissa u fl-aħħar mill-aħħar jiena fiduċjus illi aħna ser naqblu dwar id-dokument u niksbu riżultat pożittiv fl-aħħar mill-aħħar. Inutli li noqgħod nara dal-affarijiet waħda waħda bħalissa li xorta waħda ser nsibu lingwaġġ differenti għalihom. Ikun aħjar li nitkellmu dwar lingwa speċifiku, sentenzi speċifiċi fil-laqa tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi nixtieq infakkar il-kollegi. Illi intom ejjew hawnhekk u poġġu fil-membri jekk hemm bżonn imma podġux fil-postijiet tal-membri nfushom. Nixtieq nistaqsi l-istaff biex huma jmorru fuq wara tal-kamra u mhux ipoġġu fil sits tal-membri. Jekk l-assistenti jixtiequ jitkellmu mal-membri jistgħu jiġu jkellmuhom imma suppost illu illi jkunu bil eda fuq wara tal-kamra. Grazzi. Jennifer Harkin, grazzi, Signora President, Signora Vera miex hawnhekk u talbitni biex ngħid kelmtejn. U għandix xi kummenti tiegħi wkoll. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja rapporter tal-ħidma tiegħu, Signora Ovirin, sfortunatament ma setteċ taqra l-emendi kollha għaliex mettija rċevietom kienu bil-sna differenti. Iżda għandha xi kummenti hija taqbel illi sal-2020 rata tal-impjiegi trid tkun dik ta' 75% għall-inqas. U mhux 80% li suġġerita flekon. Hija ma taqbilx ma l-idea ta' tnaqis tal-livell tal-persuni Ewropej illi bħalissa qegħdin jgħixu taħt il-linja tal-faqar bejn 25 sa 45% li xi taħseb li ma tistax tinkiseb fl-aħħar nett. hija tappoġġa wkoll l-edukazzjoni ħilsa mandatorja għall uliedna Dwar il-kommenti tiegħi fi rigward ta' rapport jiena nappoġġa b'mod ġenerali ċertu kummenti u ċertu emendi li jappoġġaw livell o li kampjigi ta' edukazzjoni, taħriġ, xogħlijiet deċenti fost l-oħrajn. Il-rapporter għal illi huwa forsi mhux lest li jaċċetta kritika dwar li wieħed ma jieħux inkonsiderazzjoni l-istrateġija tal-Lisbona, forsi din kien mill-emenda tiegħi, ma forsi jista' jikkonsidra emenda 52 fejn jiena nitkellem dwar l-ownership tal-anijiet tal-2020 minħa tal-Istati membri, forsi jekk ma jaċċettax waħda jaċċetta l-oħra. Huwa semma l-Professur Monti u hemmhekk hemm emenda wkoll li titkellem dwar l-isfruttar sħiħ tal-potenzjal ta' suq intern u jiena nittama li din tiġi appoġġjata din l-emenda u anke dik dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-flessigurta fil-rigward ta' premessa 8 jiena naqbel mal-emenda 58 hemm bosta emendi oħra dwar irtirar iktar gradwali tal-istimulu fiskali. Jiena ma nafx il-pożizzjoni tal rapporter dwar dan. Iżda jiena nħoss li din hija xi ħaġa li aħna rridu nħarsu għam il qrib Nittama li inti tkun tista' tappoġġa emendi wkoll li inkludu l-SMI si promozzjoni tal-imprenditorjat u tnaqqis l amministrazzjoni emmendi tajbin u kol dwar is-sinerġiji u tnaqqis tal-burokrazija. Naf li l-izanda bosta emendi ser titkellem dwar omi forsi dwar per eżempju li nżidu l-sem tal-anzjani u l-persuni b'disabilità dwar il-qat fost iż-żaza u kol staqt nitkellem kif ukoll dwar approċ koordinat. Jiena sodisfatta li inti taċċetta l-emenda dwar il-mikrofinanzi u l-emenda wieħed tminja dwar il-carers li tagħmel li tkun tista' tadotta, grazzi. Is-Sinjura Steinrut u mbagħad is-Sinjura Cornelisin. Grazzi tassew, Sinjora President, Jiena nishtiq nirringrazzja l-rapporter. Li fil-bidu u għawrina illi Hemm emendi tajbin. Hemm emendi wkoll il b'xi mod aħna nistgħu naqduha flimkien. Hemm marġni ta' manuvra wkoll fejn nistgħu nsibu kompromessi. Iżda jiena naħseb li bażikament aħna napoġġaw dan id-dokument huwa dokument tajjeb u juri kemm huwa importanti li aħna nuru l-opinjoni tagħna insemmaw leħinna ċertu għarfien. Ixtiq nirringrazzja s-surori għalli xet iżom lan tal-full employment u kol postijiet ta' xol tajbin, ta' kwalità tajbin. Għanna bżon ta' postijiet ta' xol, imma ma rridux naċċettaw kollox, irridu jkunu postijiet ta' xol deċenti, ma rridux li jkun hemm dumping ta' salari. It-naqqis tal-faqar huwa importanti wkoll, imma anke iż-żożija, il-taħriġ, dan kollu irridu niddiskutu l edukazzjoni u t-taħriġ huma tassew importanti. Hemm differenza bejn taħriġ fl-iskejjel u taħriġ professjonali, vokazzjonali. U naħseb li dan irdu naraħ mod partikolari biex naraw kif ser naslu għal dawn ir-riżultati. Naħseb il koll naqblu dwar dawn. Is-sur kif qalu s-sur Ori u Sinjora Harkin huwa importanti illi konna għanijiet speċifiċi u ambizjużi illi rridu nevalwawhom b'mod xieraq li huwa importanti għalija huwa illi mhux aħna ma nġixxux biss fid-direzzjoni tal-istrateġija 2020 iżda rridu naħsbu wkoll f'dak li għandu x'jaqsam l-2014 bħala għan intermedju wkoll dan ma rridux ninsew. Jiena naħseb illi hemm ħafna ħtieġa li dan jiġi diskuss ukoll il-kompromessi. Jekk tridu però għandna ċertu bażi ta' kompromess, bażi komuni hawnhekk. Irdu niksbu din il-bażi komuni jekk ta' bilħaq irridu l kunsilju ħodna bi serjetà. Ejjew nippruvaw. Grazzi. Grazzi. Sinjura Cornelis, nubat is-sur Thomas Mann. Grazzi. Iva, naħseb konna prolifiċi ħafna u anka kreattivi u ambizzjużi fl-ammont il-kbir ta' mendi li kenna. Se tkun sfida għassur ori għas-segretarjat u anka lina l-kol sabiex insibu kompromess validu. Pero zgur li għanimxu. Mżon insibu l-element il-kol jaħsbu li huwa importanti u l-elementi illi nixtiequ ninkludu. Xogħol deċenti semma minn numru ta' individwi u aħna wkoll naqblu ma' dan il-punt għandna emenda illi titlob illi dan ikun prinċipju gwida fil-politika kollha li għandha x'taqsam ma' xogħol. U żgur ma se teħdu bħala sorpriża li xogħlijiet ekoloġiċi huma importanti ħafna lina. M'għandhomx ikunhom semmija f'kull sentenza ma kollu naħsbu illi għandhom jisemmew iva. U ukoll għandna nżommu ma l-Europa 2020. Jekk lan komunitana huwa illi ikonna ekonomija sostenibli onklossiva fiħdan is-suq tax-xogħol dawn il-ponti għandhom ikun onklużi wkoll fil-linji gwida għax-xogħol tagħna. ma smajniġ linja gwida numru 10 unħogos nara l-konsil ma barrabx il-faqar pero rridu nsegwu u naraw kif ħatkun kif darbun ħajkun speċifikat u kif dar definizzjoni differenti ser jaħdmu fil-prattika għaliex mill-li fimt kulħadd jista' jinkludi dak li jritu, pero importanti li dan l-aspett soċjali jibqa' hemmhekk. Li naxtaqt nisħaq fuq il-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn nisaw l-irġiel xaġa importanti ħafna għal dawn il-linja gwida. Il-biraħ kellna votazzjoni fil-Komitat tad-Drittijiet tan-Nisa fuq l-emendi illi ser jitres u fiħdan dan il-komitat ukoll u nittama illi fil-laqa ta' Shadow Reporters kunu nistaw ninkludu dawn l-emendi wkoll. Dawn huma emendi b'saħħithom u ambizzjużi u naħseb li huma importanti ħafna għaliex eh, f'suq ta' xogħol fejn li ta' qiegħda dejjem iktar tola nixtiequ li kulħadd jaħdem u jkun inkluż. U rridu nagħmlu dispożizzjonijiet għal dan sabiex nisa jistgħu jabbinaw il-kura eh, maċxol u anka l-irġil jamlu l-istess. Merci, Monsieur Thomas Mann, puis Monsieur Serkas. Thomas Mann un batessor Serkas. Grazie ħafna, Signora President. Grazie l-rapporter Ori għal-rapport tijaw xaħġa li najdu li l porter imma wek eh, nemmen illi kien xol valid għanna numru ta' proposti u għal illi u għalest illi jaċċetta serje ta' emendi u li fuqom se jkun hemm bżonn nagħmlu kompromiss. Ja biċċa xogħol ibsa. Xi kultant ikollok verżjonijiet twal Għaxa xikultant verżjoniet osra ta' test. Tajab li konna test eh, li konna osra u eh, preċizi. L-intraprizi zaru medji tajjeb li dawn qed nkludu għom. Mux me perspettiva ta' xaġa li irridu namlu bil-forsi, ma nafra kamma sinifikattivi għall-ekonomija tal intraprizi zaru medji, ix-xogħol, eċetera, eċetera. Dan huwa importanti li ma noqogħdux biss nitkellmu ma nsegwux il-paroli bil-fatti, ma bżonn illi ikun hemm appoġġ serju sabiex l-intrapriżi medji jagħmlu dak li jridu jagħmlu. Dan huwa importanti għax xogħol l-ekonomija għandna bżonn struttura ġdida xaġa li ġa semmit u ħafna mill-emendi wkoll qalu li hemm bżonn niġġieldu kontra pagi baxxi. Ma jistax ikonna Telli li għamil minn xaqsam il-pagi il-ħaddima għandhom ikunu jista raħmu fi struttura li rridu għalix minn flows ma jistax ikollok sistema ta' sikurta soċjali. Fis-sistema preżenti fl-Stati membri għandna modi differenti ta' kif insibu ix-xogħol. Għandu jkun hemm bżonn għandna bżonn sistema li tista' titħaddem. Nitkellmu fuq u l-imsiba soċjali għanna 147 Chamber of Trade nitkellmu dwar pratika tajba fid-dinja tax-xogħol u fil-Ġermanja Irrid ikonna idea ta' x'inhu xogħol validu, ma tkun flessibbli wkoll, ma tistax tippermetti illi Irridu niżguraw is-sigurtà wkoll. Anka bazita tar-rapport Kristensen hawnhekk dan il-kumitat ġa tkellimna dwar dan. l-Onorevoli Steinbrock, l-appoċ elementa 148, jena naħseb illi għandu reġu ma li l-intrapriżi zaru medji għandhom jina taw l-importanza li jisħoq ilhom. Tajjeb li għal possibilità ta' xogħol fl-intrapriżi hemm bżonn inkomplu nitalmu. Imma żgħażagħ anke dawk li mhumiex tant żgħażagħ. Hemm bżonn illi dan il-passaġġ minn professjoni għall oħra tkun ħaġa possibbli. Għanna bżon fis settur pubbliku privat illi nappoġġaw il-partners għandet x'aqsam taħriġ. 153, 189, nappoġġam ukoll dawn iktermu dwar il-Fond Soċjali Ewropew illi għandu bżon simplifikazzjoni serja. Bżon ninsaħħuħ dan il-fond għat-taħriġ. Għal xiktar kemm insaħħu dan il-fond, iktar ikun hemm possibilta' għal finanzjament tagħna illi jasal jaslu fi għandhom jaslu biex iċ-ċittadini jkunu jafu wkoll kemm importanti dan il-Fond Soċjali Ewropew u kemm iġib valur mizzju tal ma anke ċittadini. Emenda 142 naħseb emenda tajba ħafna. U nittama illi eh, jiġi ċettata din l-emenda. Ma naqbilx ma' Sinjura Cornelison meta titkellem dwar xogħol ekoloġiku. Mhux il-ħodor biss jitkellmu fuqhom daw. Kulħadd tgħallem issa, kulħadd jitgħallem minn xulxin. Anka fil-gruppi l-oħra, anka ħna l-Kristjani Demokratiċi favur ix-xogħlijiet ekoloġiċi. U għal daqstant naħseb li dan il-kunċett għandu jinżamm. Imma m'għandix tkun din bandira l-grupp wieħed biss. Aħna il-kol għanna najdu indipendentement ma li ma grupp namlu il-ridu xalit ekoloġiċi. l onrevoli Schroeter is-soltu jkolla il-xalla ħadra biex turi kemmu għal-qalba dan il-punt. Forsina u koll nibda nilbes ingravata ħadra sabiex nuri l-importanza ta' dawn ix-xogħlijiet. Per insomma, partit ċajt jina ma' shadow rapporters u ma' rapporters sabiex nsibu kompromessi għanna punt interessanti ħafna u eh, nittama nawgra xogħol it tajp il kulħadd. L-Onorevoli Serkas. Kiru kontestar brevemente. Grazzi ħafna xtaqt nirrispondi malaj malajr għal kwistjoni li tresqet fuq l-iskop tal-emendi. Jina nitkellem dwar ekonomija soċjali u persuni illi għadmu rasom. Jina naqbel mal-approċ tal-rapporter eh? imma mannix ninsew il-rekkomandazzjonijiet illi ressaq il-Parlament. Iktar mit 10% tal-Understatings Ewropej isegwu filosofija li hija bbażata kapital uman u xista jiġġenera kapital uman permezz tax-xogħol mhux biss kapital finanzjarju dak kollu li jgħin lil min jaħdem rasu hija xi ħaġa li għandhom jaċċettaw il-gvernijiet għandhom jappoġġaw ukoll. Irridu nagħmlu xi ħaġa li xi ħadd li għandu spirtu ta' intrapriża illi jixtieq jgħix li l nnifsu lill familja tiegħu u lil ulidu permezz ta' xogħlu. Hemm ukoll forom oħra ta' xogħol kooperattivi fejn l-individwi jkunu inklużi wkoll ċittadini jishtiqu joħolqu x-xogħlijiet għal-jom infushom. Mhux neċessarjament imur jaħdmu għal nies oħrajn, dan hu li joħolqu l-kooperattivi, valur miżjud li jgħinu l-servizzi soċjali wkoll. Dan hu bażikament li xtaqt ngħid. Li rridu nagħmlu bażikament u li nifuka fuq kull tip ta' xogħol, kull tip ta' xogħol jandu jkun appoġġat fi dan il-kriżi inkluż il-settur ta' self-employment għaliex dan huwa mod effiċenti kif nejnu s-soċjetà wkoll nejnu lill individwi illi għandhom problemi minħabba l-kriżi. Ħafna persuni li l-impiegaw li l-om infusom jew li waqfu kumpanija ġdida xaġa tajba l-ekonomija u dan wassal għal-ħolqin ta' miljoni ta' postiet ta' xogħol u joħloq ukoll eh, ċirku pozittiv fejn ix-xogħol jiġi protettu anka l-ispirtu ta' intrapriża wkoll jissaħħaħ u dan ma jmurx kontra ekonomija soċjali, modi differenti kif isir kontribut aħna l-koll umani, l-koll għanna spiritu soċjali, l-koll irdu l-ekonomija soċjali. Grazie ħafna. Il-Sinjur Għallin, un-bat il-Sinjur Figueredo. Ija ħasra illi din hija parti minn konsultazzjoni issa u li m'għandniex xie poteri kbar aħna fuq dan il- Punt, Ħafna punti ġaddew fil-fatt. Ma minkejja dan naħseb li dan l-eżerċizzju huwa wieħed utli mill-emendi li inkludejt tistgħu taraw li jintkellim dwar faqar, 52, u anka miżuri kontra diskriminazzjoni f'emenda 99. U ovvjament f'emenda 149 tħalt fiktar dettal dwar intrapriżi zaru medji. U anka negozjanti kolza biex nizguraw illi ma neħħux ma nitraskurawx persuni anzjani. Punt li jina għawa qalbi ħafna u ħob ninkludi ħafna. Naħseb li wkoll għandna jkollna xogħlijiet ekoloġiċi u nitkellmu wkoll dwar in-non diskriminazzjoni u nemmen li x-xogħol ekoloġiku għandu jinżam fit-test. fuq taħriġ non vokazzjonali naħseb eh, punt inkluż ħafna f'emenda 141 ħani għafawnek imma żgur se jkollna diskussjonijiet fuq l-emendi ta' kompromess. Signora idum bat surrendi. Muito obrigada, Signora Presidente. Grazie ħafna, Signora President. Ovvjament inti taf li kontet naħdem għal ili naħdem għal żmien twil fuq dawn il-linji gwida hija bitta xogħol jibsa għaliex il-proposti ħafna drabi huma fraġli ħafna l-proposti mill-Kommissjoni Ewropea huma dajfa għandhom uh, nuqqasijiet kbar fiħdanhom nuqqasijiet illi tkellimna dwarhom dak sam drittijiet tan-nisa, ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, u oqsma oħra. Tibdil fil-politika makroekonomika wkoll illi huma l-qalba fundamentali tal-qatt u għal-faqar ukoll. Għal daqstant, hemm bżonn li nagħmlu aktar sabiex niksbu titjib. U kol sabiex inkompli fuq il- kommenti tas sinjura Lin din hija rakkomandazzjoni biss u fl-aħħar mill-aħħar il-Kommissjoni se jkollha l-aħħar kelma fil-proċess kollu fil-fatt. Għal daqstan dan juri kemm huwa diffiċli għal rapporter tagħna li jagħmel dan ix-xogħol u naħseb minn issa rridu nirrikonoxxu il-fatt kemm siwi dan ix-xogħol. Però tajjeb ukoll ninnotaw illi hemm bżonn intejbu ir-rapport l-opinjoni tagħna. U nisħu fuq dak li qalet ukoll is-Sinjura Cornelsin dwar l-opinjoni tal kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa fejn qed nippruvaw nesploraw oqsma ġodda fil-linji gwida illi jmorru imur lilin mill-veduta orizzontali ta' protezzjoni ta' dritt tan nisa mainstreaming fil-klim ieħor. Ugwaljanza fuq livell orizzontali. Però barra, barra dan għandna nħarsu wkoll lejn il-qasam soċjali, kwistjonijiet soċjali, f'termini ġenerali u proposti b'saħħithom oħrajn li l-grupp tiegħi se jkun qed fil-ġejjieni sabiex nagħtu sinjal ġenwin illi l-politika għandha tinbidel. Dwar artiklu 9 ta' trattat ta' trattat ta' Lisbona uħu la il-parti tal-klawzola orizzontali soċjali fit trattat naħseb il-maġġoranza tal-politika makro ekonomika tal-Unjoni Ewropea kieku nqisu dan jasbu għal xaġa tmur kontra trattat għaliex twassal għal aktar għad faqar kif ukoll inugwaljanzi. Artiklu 9 jgħid li dan m'għandux ikun permess. Grazzi. Sur Handel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich äh, schätze sehr, was der Berichterstatter Grazie ħafna. Xtaqt najt eh, proset li rapporter għaxxol sibi tijaw sissa numru enormi ta' emendi ma narajix pala xaġa il għanna interpretaw pala kritika li xor ta' rapporter, pero juri kem aħna l-qabla din il-kwistjoni. Dal kwistjoni t-lendu xaqsu ma xol, xaqt nfakkar tlet aspetti fil- u naħseb li ma' li nistaw nannu fuqom fil-qafas ta' kompromess. Dan il-rapport jista' jgħinna sabiex ngħidu li xogħol flessibbli jista' jfisser l-iktar drittijiet għal ma f'postijiet ta' xogħol flessibbli u għandna ninterpretawha hekk. Sabiex din il-kwistjoni ta' sigurta u kol insaħħuha. Iktar kemm ikun flessibbli l-post ta' xogħol, iktar għandu jkun hemm sigurta soċjali għal ħaddim innifsu. nifsu Nitkellmu wkoll dwar orientament li jitkellem dwar xogħol tajjeb. Mhix ħaġa li vvintada l-Parlament imma dan il-proposti għal xogħol tajjeb iġifieri nippromovu il-kwalità tal posta xogħol, sikurtà soċjali u inklużjoni soċjali huwa konċett illi jitkellmu fuqhom ukoll trade unions u għal daqstant fil-parlament u fin negozjati li ġejjin ta' shadow rapporteurs ma' rapporter għanna inkludu dan il-punt. Il-teret punt li xtaqt nitkellem dwaru fil-rapport tal-komitat, tal-komissjoni għanzi xikultant nitkellmu dwar kwalifiċi professjonali illi jikunu valorizzabli. Ġveri dunis u mux bis fuq it-taħriċ għal professjonijiet speċifiċi ma professjoni f'termini ġenerali u kol sabiex nilqaw għat tibdil fil-ġejjieni fuq il-post tax-xogħol dawn huma tliet punti illi nixtieq ninkludu fin-negozjati mar-rapporter. Grazzi, l-aħħar intervent. Għaw xaħat tiħor li jishtiq jitkellem wara jidher li le. L-onrevoli plam. Jena naqbel bisħieħ ma' Signora Lynn ħasra illi aħna biss konsultati u xejn iktar ma naħseb pili grazzi għal dawn l-emendi dan it-titjib illi aħna se, se namlu dawn il-linji gwida se jkunu fattur deċiżiv sabiex ikonna suq ta' xogħol li jkunu iktar inklużiv fl-Ewropa. Jiena ippreżentajt bosta emendi fejn jiena sħaqt fuq il-fatt li li l-istati membri sa kemm huma jkunu qegħdin jimxu fuq dawn il-linji uh, gwida x'ratilkom dwar il-każ tar-Rumanija jisqu fuq il-fatt li n-nisa jridu jkunu rappreżentati iktar bis-saħħa fis-suq tax-xogħol iż-żgħażagħ ukoll jiena kuntenta li intom semmejtu il-fatt li hemm bżonn li jkun hemm politika integrata b'da kollu li għandu x'jaqsam mal-aċċess ta' minoranzi etniċi qed naħseb hawnhekk part partikolari dwar ir-Rom u nistidinkom u kol biex eh, zammu f'moħkom li hemm bżonn li konna politiki ċari sabiex niġġieldu kontra x-xogħol li jsir bil mohbi u sabiex uh, ma noħolqux il kondizjonijiet sabiex tkompli uh, tikber l-ekonomija griża. Jena semmejt ukoll il-politiki li huma maħsuba biex eh, ikun hemm iktar rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja. U aħna rridu nipromovu u koll it-tixji ħattif u gwaljanza ta' opportunitajiet u gwaljanza ta' pagi, l-inklużjoni ta' zaza, persuni b'dizabilità, l-immigranti u gruppi vulnerabli oħrajn dejjem fis-suq tax-xogħol sabiex inkabru unollu l-livell ta' eh, parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Jiena nixtieq illi tasbu ftit sabiex tappoġġaw il-familji b'ġenitur wieħed għaliex mod partikolari f'dawn il-momenti ta' kriżi in-nisa in-nisa illi huma iktar minn design fil-mija tal-familji b'ġenitur wieħed huma esposti ħafna għal riskju illi jiġu ehm, jingħataw essenzja. Grazzi ħafna l-attenzjoni nittama illi insibu mezz sabiex nkunu nistgħu nwaqfu suq ta' xogħol xieraq fl-Ewropa għas li ġejjin. L-rapporter jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter u najt dak illi diġa għat fil-bidu ta' dan il-dibattitu għalix l-ideja tar rapport tana li biex naqdu dawn iż-żewġ linji flimkien u għasa biex ikonna politika ta' kozjoni, issa meta aħna niskelmu dwar politika ta' kozjoni, wa dejjem dejjem hemm affarijiet li uh, eh, joqtu mhux biss il linji gwida. Kieku kienem linja eh, ta' kozjoni, rridu najdu per esempio tkun il-linja tal-ġestjoni ta' territorju, il-linji gwida, mumiex odda għall-intervent jew l-użu tal-odot komunitarji, tal-mekkanizmi komunitarji, din hija biss proposta għal orientament tal-istati membri dwar kif huma iħadmu u jizaw il-budgets tagħhom. Ġifieri il-budgets tal-istati membri Eh, mumiex it-qassim tal-fondi ta' koezjoni u naħseb li hawnhekk hawn ftit ta' kontradizzjoni. Għaliex jiena nifhem sew l-idea tar-rapporter li peress li l-linji eh, gwida huma l-linji gwida għall-istrateġija 2020 u kif dan kollu jinħaddem fil-postijiet differenti tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu dwar ir-reviżjoni tal-fondi strutturali dan it-titjib tal-politika ta' kożjoni tal-Unjoni Ewropea huwa punt importanti ħafna, imma l-ambitu l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn l-elementi fil-linji gwidi dwar ix-xogħol ma nistax nifhem jekk aħna qegħdin naħdmu fuq il-linji gwida għax-xogħol. Iva, hemm kontradizzjoni li ma nifhimiex. Mbagħad ħaġa oħra li semmejni għal-bira fil-komunikazzjoni meta ħriġna mill-laqa tagħna ma' rappreżentanti responsabbli għal eh, l-affarijiet korrenti, ekku se tibqa il-linja ta' kondotta tagħhom imma il-tim il li magħhom irridu eh, ninnegozjaw qabel ma jgħaddi rapport ta' surori jiena rajt li kienu miftuħin biex jilqaw wieħed mill għanijiet li ifissa ir-rapporter tagħna jiġifieri li konna design fil-mija taż-żgħażagħ jew eh, qed jirċivu xi taħriġ jew inkella jkunu qegħdin jaħdmu. Naħseb dina pożizzjoni qawwija ħafna tal-Parlament Ewropew sabiex imbagħad ninnegozjaw dwarha flimkien mal-Kunsill għaliex hemm disponibilità sabiex jintlaqgħu ċertu emendi tal-Parlament Ewropew. Eh, fil-moment li intom eh, se tigdbu dan il-kompromess għaliex għandna din l-opportunità fl-imkien mal-Konsil irridu nimmiraw fuq dawk l-affarijiet dawk l-elementi li huma utli, realistiċi, illi fuqhom nistgħu nibnu pożizzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew sabiex naħtfu dan il-ftejjin flimkien mal-Konsil, il-żgur mhux se jkun faċli għaliex eh, tkun xi tkun e, e, il-pożizzjoni tal-Presidenza naħseb illi fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill affarijiet ikunu ftit iktar komplikati. Għaliex e, fil- jajdunna li formalment l-affarijiet iriġu validati f'kunsill wara li l-Parlament jieħu l-pożizzjoni jieħu l-pożizzjoni tiegħu veru hemm bżonn li l-affarijiet ikomplu mixin sakemm il-pożizzjoni sib il-pożizzjoni tiegħu imma aħna nixtiequ li nipproponu żewġ jew tliet affarijiet illi naqblu fuqhom u li jkunu propju il-qalba l-qofol tal-pożizzjoni tagħna fin-negozjati mal-Kunsill. Sur rapporter. Igen, kosom sipan. Eh, Ivan, grazzi ħafna, Sindra President. Jiena xtaqt nirringrazzja lill kollegi għall kommenti kollha illi resqu Dan għal darboħra jikkonferma l-konvenzjoni tajaj illi senil u kompromessi. Pero xtaqt namel xie kommenti. Konnet nitkelmu fuq kif sen kejlu il-faqar. Wara illi daħlet fis seħ il-proposta tal-Kommissjoni, il-Konsil jista jibda jara kif se jibda jagħmel kalkoli tiegħu. Hawnhekk Nistaw naraw li huwa fatt li hemm bżonn nikkonsidraw dan il-punt u nirriflettu dwaru sabiex ġala darba l-istati membri jisbu ftehim fuq dil kwistjoni kif nistaw niprovaw ninkludu dan fix-xogħol tagħna. L-Sinjora Cornelison xtaqt ngħidilha liva jiena nappoġġa xogħlijiet ekoloġiċi u naħseb li hija idea tajba illi li fl-istrateġija 2020 għandhom jingħataw prominenza. Jekk qed nitkellmu dwar linji gwida li suppost jippuntaw lejn direzzjoni speċifika fuq li impenji se nadottaw, din għandha tkun xi ħaġa illi kulħadd jista' jifhem u jsegwi. Ma rridux test illi ma tistax issegwi. Jiena naħseb li hemm idej varji illi jitfaċċaw fit-test ma nifukaw fuqhom. Għaliex imbagħad mhux se jkun iktar faċli ġun li darba nkunu qbilna fuq il-konċetti u x'involvu. Kif għand naħseb li hemm ħafna konverġenza nitkellmu dwar l-intrapriżi żaru medji u xogħlijiet ekoloġiċi tajjeb wisq. U nista' nkun speċifiku għall-aħħar meta ngħid illi nista' nsemmi emendi bħal wet erba' erba' oħrajn fejn għanna elementi pozittivi li ġa jidru fuq il-lista pozittiva tiegħi u fejn nistenna li nistgħu insibu għal kompromess aċċettabbli. Biex immur lura għal punt ta' Alejandro, jina nappoġġa il-self-employment li jider eh, fċertu kapacità, ma ma konċ ċert fuq dan il-terminu collective self-employment qed nitkellmu fuq persuni li huma sforzati biex jaħdmu għal rashom, qed nitkellmu fuq eh, eh, self-employment li mhux tant eh, veritarju. Fej persuni inġaluhom jidru daqshekk qed jaħdmu għal rashom meta ma jkunux. Hawnhekk qed inħarsu lejn kwistjoni illi rridu niċċaraw jekk qed nitkellmu dwar persuni li jaħdmu rasom u li qed jingħaqdu flimkien huwa konċett differenti imma l-eqr tal-problema u li ma nistax nifhem appuntu dan, dan il-krim collective self-employment, ma nistax nifmu l-konċett, imma żgur insibu soluzzjoni. Kooperativi nifhimhom, Nifhem li dejja ta' kooperativi hija dejja pożittiva u nista' naċċetta illi nimxu il-qoddim dwar dan fl-sigurta' Din hija xi ħaġa illi ħarisna leja ukoll u anka dan il-punt ta' xogħol tajjeb. Ma stax interpretaħ dan wara l-intervent ta' Sur Hendil nisnajt li naqbel miegħu imma li nesprimu il-konċett permezz tal-klim xogħol tajjeb minni xċert fuq u forsi noħorġu b'lingwaġġ alternattiv. M'għandix problema b'li li għamma bil-lingwaġġ. Issa xqalet il-President fuq il-koeżjoni Din hija problema aktar serja u tajjeb illi inqiswa bħala sfida kbira. Qed nara periklu hawnhekk li meta nitkellmu dwar l-istrateġija 2020 illi tidħol fis-seħħ L-għana ta' tkellimna dwar linji gwida f'dan id-dibattitu preċedenti ma tkellimniex dwar il-perspettivi finanzjarji u għal daqstant ma nafux kif se nkunu qed niffinanzjaw il-miri ambizjużi tagħna. Għal ta' hawnhekk il-politika ta' koeżjoni per se għandha tkun definita mill jon jew kella niddefinixxu l-finanzjament għalija. U rridu nindurizzaw ukoll kwestjoni tal-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna u li ma direzzjoni għanna nieħdu. Aħna irridu xogħol inklusiv u sostenibbli. Xi ħaġa importanti ħafna mill-perspettiva perspettiva ta' konċett ta' politika għax-xogħol. Jekk qed nitkellmu dwar koeżjoni, qed nitkellmu dwar linji gwida ekonomiċi brabta ma' dan. Imma meta qed improvaw inqarbu l-pożizzjonijiet tagħna fil-negozjati mal-Kunsill, nistgħu ngħidu illi forsi npoġġu din l-idea f'post ieħor fit-test u nibdew nitkellmu fuq tipi oħra ta' edukazzjoni. Jiena minix kontra l-idea, ma l-problema hi li rridu niddefendu il-lejjun tagħna u din hija l-priorità prinċipali tagħna jew waħda mill-prioritajiet prinċipali. Jekk tinħarsu lejha minn eh, perspettiva ta' xogħol, irridu nħarsu wkoll lejn zoni mhux żviluppati u l-politika ta' koeżjoni kellha tejn eh, dan il-qasam Imma hawnhekk ma naħsibx li għandna nitlu f'attivitajiet eh, illi huma possibli irridu nitkellmu dwar xogħlijiet reali u ninkludu dan f'politika ta' żvilupp. Kif qed tal-daqstant nistgħu ninkludu l-idea imma għatem ħafna xogħol xisir f'dan il-qasam. Mux qed ngħid illi għandna naġlu żejjed u inkludu issa, imma qed ngħid illi forsi nistgħu u kompromess dwar dan ukoll. U jiena lest inkompli naħdem fuq it-test kif ġaħat fil-ġimgħat li ġejjin. Se niproponi numru ta' time slots għal kollegi għal ġimgħa li ġejja u nipprova nara ma' min nistaw nintaqaw meta, forsi fil gruppi żgħar, jina flessibli għaliex nixtieq nimx il qoddim dwar dan u l-ġimgħa li ġejja nixtieq nikkonkludi x-xogħol għas sempliċi raġuni illi ħajkollok bżonn bizzet ħin biex titraduċi d-dokumenti kollha u wkoll fid-dawl tal-fatt li gruppi politiċi għandhom jiddibattu l-kompromessi. Għal daqstant hemm bżonn noħorġu b'lingwaġġ ma kemm jista' jkun. Imbagħad nipprovaw niksbu l-appoċ li għanna bżon sabiex il-kompromessi jiġu adottati. Jina naħseb li għanna niffokaw fil-ġimma li ġejja sabiex nilħu kompromessi u niksbu lingwaċ għal dal-kompromessi u kol. Grazzi. Sim, sur rapporteur. Grazzi, sur rapporteur. dwar il-kalendarju kif se nkomplu naħdmu minnaw, dan kollu aħna se nivvotaw waqt il-seduta tagħna laqa' tagħna fit-13-14 ta' Lulju huwa veru wkoll illi rridu jkollna l-possibilità illi nimodifikaw naqra l-mod kif aħna naħdmu f'dawn il-jumejn biex nkunu nistaw eh, naħtfu l-opportunità li qed toffrilna l-Presidenza Belġana biex ikonna laqgħa ta' triologu qabel il-sajf u naħseb illi fid-dawl ta' dan u blajnuna ta'kom niprovaw illi nużaw blaħjar mod possibli il-żmien li għanna dispozizjoni imma ehm, dan kollu jrid jintensa 13 14 ta' lulju biex ikonna ħin biex u l-emendi ta' kompromess. Mela dan il-pont tal ehm, fuq l-agenda għalaqniħ kif għatilkom fil-bidu sfortunatament ir rappreżentant l oecd li kienu se jippreżentawlna Eh, l-istudju tagħhom dwar eh, l-iżvilupp lokali tal-impjegi eh, ma setaw xi naqdu magħna għalhekk aħna dan l-istudju ikonna l-opportunità illi neżaminaw f'Settembru u għalhekk issa intikom appuntament għal għali miss jiġifieri fit-13 ta' Lulju u l-14 ta' Lulju. Il-bqiet tal-ġurnata